mistana huwa rapport tal-Onorevoli Jeġik, il-prospett li għandu jiġi publikat meta titoli jiġu offruti lil pubbliku jew jiġu ammessi għal kummerċu l-ewwel persuna li għanna huwa rapporter sul Jeġek għal serba minuti. Grazzi. Sur President, Vice Presidenti, kollegi, sena u nofs wara l-Kommissjoni ħarġet bil-pjan ta' azzjoni għas-swieq tal-kapital għandna eżempju konkret ta' kif se nibnuwa il-proposta tal-Kommissjoni għandha il-għan li taġġorna il-direttiva dwar il-prospett sabiex jiswen għas flus biex il-negozji jisibu il-flus li għandhom bżon illi neħħu l-ostakoli għal għal kumpaniji żgħar u nappoġġaw l-attivitajiet ta' elenkar eh, tal-kumpaniji żgħar Aħna ħriġna bħafna elementi innovativi sabiex ir-regolament dwar il-prospett ikun aktar adattat tal-ambjent tal-lum. Dan kien jinkludi iż-żieda tal-limiti minimi li taħtom l-assiguraturi jgawdu minn eżenzjonijiet tal-mir-regolamenti u anki il-konċett ta' prospett ta' prospett ta' dwar it-kabbir reġim iktar faċli illi eh, jiffaċilita l-emittenzi trasconfinali l kumpaniji żgħar waqt in-negozjati tal fit-trilogu waqt presidenza Slovakka rnexxinna nilfernaw il-pożizzjonijiet tagħna u nilħqu ftehim fuq test li nemmen se jkun ta' benefiċċju għal kulħadd dawk li joħorġu l-emittenti li jridu jisibu il-fondi fiswi Aħna zidna sa' miljon euro l-ammont li skontu l-assiguraturi kunu eżentati mir-rekwiziti tar regolament U dana sej se jibbenefika elementi fl-Ewropa li xbek ikunu jistaw jissibu il-finanzjament minar burokrazija bilna u kol fuq il-prospett Ewropew għat kabbir kunċet eh, koraġġus li sejna għasispeja sal smis li jistaw jissibu finanzjament fuq livell transkonfinali. Il-prospett għat kabbir se jati kapital l-emitturi zar u jgħinom jissibu finanzjament misbiq tal-kapital minn flok ma joqodu jiddependu zzej biżejjed fuq il-finanzjament mill-banek. Aħna appoġġajna wkoll prospett aqsar u anki taqsira tiegħu. Skont ir-reġim il ġdid aħna se naqsu l-ispejjeż għal eh, dawk l-emitturi u natu iktar informazzjoni lill-investituri sabiex ikunu iktar imħarsa. Aħna minnija iktar faċli għal kumpaniji biex jamlu il-ħruġ ta' titli sekondarju aħna minimizzajna l-eżenzjonijiet eh, nazzjonali u bekk aħna sensaħħu l-armonizzazzjoni u l-kompetizzjoni fis-suq intern. Fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni tas-Swieq Kapitali f'dan għandha tikkonsisti aħna għandna bżonn ta' miżuri armonizzati madwar l-Unjoni Ewropea naqsu l-burokrazija, l-kumpaniji, inniżguraw li l-investituri jkunu mħarsa u l-aktar għandna nistimulaw it-kabbir ta' swieq tal-kapital fl-Ewropa sabiex ikun hemm aktar finanzjament tal-kumpaniji żaru medji jkun iktar faċli għalihom biex ikollhom aċċess għas swieq tal-kapital sabiex tgawdi minn dan l-affarijiet l-ekonomija Ewropea u ngħinuha tikber għaliex hekk għandna bżonn f'dawn iż-żminijiet f'żminijiet ta' inċertezza madwar id-dinja. Nikkonkludi billi nirringrazzja il-Shadow Rapporteurs, il-Kommissjoni u l-Presidenza Slovakka għax xogħol illi għamlu u dedikazzjoni tagħhom sabiex nagħlqu din ir-riforma ambizzjuża tar-reġim dwar il-prospett. Grazzi. Grazzi ħafna sur rapporter issa il-Kommissarju Dombrovskis. Onorevoli President, onorevoli membri, l-approvazzjoni ta'kom ta' dan il-ftejjin politiku se jgħina fit tisħiħ tal-investimenti trasconfinali għaliex ikun hemm aċċess iktar faċli għas wieqka tal-kapital u nagħtu informazzjoni aħjar u iktar konċiża għal l-investituri potenzjali. Wara 12 sena ta' regoli armonizzati dwar il-prospett wasal illi naġġornaw dan il-prospett. Fit ħejjija ta' riforma tal-2016 aħna smajna lil daw kollha ikkonċernati u ddeċidejna illi morru ħafna l lin mill-aħħar riforma li saret fl-2010. Ir-regoli l ċodda li nittama li se profawum se jdaħlu Eh, prospett ġdid tal-kollox tal-Unjoni għatkabbir fl-Unjoni Ewropea ikun hemm dokument ta' reġistrazzjoni għall-emittenti eh, ta' spess u anki għal ħruġ ta' titli sekundarju. Ħanajdilkom ftit l-elementi ġodda f'dan ir regolament dan il-prospett huwa l-element essenzjali sabiex innejnu l-SMEs jikbru jistaw jużaw il dan il-prospett sabiex jikollhom aċċess għal finanzjament. il prospet il-limiti tal-prospett il-ġdid se jkun kważi 8 miljun euro meta mqabbel mal-5 miljuni ta' qabel għall ammonti inqas minn dan l-istati membri jistgħu jserħu fuq ir-regoli lokali li jinħarġu mill-operaturi lokali fl-appoġġ tal-iżvilupp għal borsi għal boros eh, lokali jew reġjonali. l-elevazzjoni għal ħruġ ta' titli sekondarji juri li dawn il-kumpaniji kunu marrufin sew fis-suq madwar 70% tal-prospetti ta' ekwita ta' kull sena eh, huma e, marbutin ma' ta' titli sekondarji għandna potenzjalment nifrankaw madwar 130 miljun euro ta' kull sena. Fl-aħħar net l-introduzzjoni ta' dokument universali tal-reġistrazzjoni se jwassal għal approvazzjoni mħaffa ta' ħamestijiem tijiem miflok 10 tijiem għalhekk hemm il-potenzjal illi innaqsu żminijiet tal-approvazzjoni. Sur President, onorevoli membri, nixtieq nirringrazzjakom għal darboħra għax xogħol eċċellenti li għamiltu fuq dan il-fajl. Grazzi. Thank you, Mr. Commissioner. Grazzi, Kommissarju, Sur Vici President, għal dak diskors, issa n-nom tal-grupp tal-PPE. L-Onorevoli Vanden Candelara. Grazzi ħafna. President, Kommissarju, kollegi, bil-ħruġ tar renju Unit l-Unjoni Ewropea edha titlef l-ikbar suq ta' kapitali tagħha. Issa jew nistgħu nibżgħu minn din ir-realtà jew inkella naħtfu l-opportunità nersqu eh, nimxu l qudiem eh, u noħolqu Unjoni ta' Swieq Kapitali Ġenwina irridu ntejbu l-ambjent għall-investiment Leġislazzjoni ġdida dwar il-prospett hija parti importanti ta' dak li jrid issir. Ħafna drabi aħna niddependu wis fuq finanzjament mill-banek 20% biss jieħdu flus mill-investituri. Dan huwa eh, ħella uh, ta' potenzjal kbir li hemm dak li għandu xaqsam ir-riżorsi li hemm fis-suq tal-kapital il-prospetti huma ostakolu serju hawnhekk għaliex il-prospetti saru twal ħafna u l-investituri ma jifmuhomx. il leġiżlazzjoni il-ġdida se tagħmel affarijiet aktar sempliċi u irħas offerti taħt miljon se jkunu eżentati il-midcaps l-SMEs u kumpaniji żgħar offerti sa 20 miljon se Eh, ikollhom bżonn ta' prospett iktar qasir. Bekk il-kumpaniji kun jistgħu jkomplu jikbru. Kollegi, ir-regolament dwar il-prospetti opportunità unika biex niffaċilitaw l-affarijiet nagħmluhom inqas l-jien għall smis biex jiksbu l-flus imma baqanna xogħol xisir fuq l-Unjoni Ewropea dwar kapitali għandna bżonn ta' iktar eh, proċedura ħjar għal solvenzjoni responsabbli għal dan fl-ikon għandna bżonn li nħaffu eh, biex nindirizzaw din il-problema. Se jkollna niddiskutu s-suġġett ta' regolatur pan-Ewropew imma mbagħad eh, nistgħu niddiskutu aktar il qudiem And now on behalf of SND. Grazzi ħafna s fissem l-SND ix-Sinjura Ġil. Grazzi ħafna Sur President, Viċi President, Sinjuri. l għal net nifraħ li Sur Ġezi għal rapport l-għaliex għalija u għal grupp tijaj Dan jilħaq ħafna mill-prioritajiet tagħna eh, nefqa legali, il-burokrazija, tnaqqis tal-prattiċi fl-istati membri, l eh, likwidità li tkun aktar xolta, l-armonizzazzjoni tal-protezzjoni tal-investituri u tnaqqis ta' telf dan il-grupp, il-grupp tijek kien instrumentali biex jinkiseb dan il-prospektus tal- SMEs ta' intrapriżi żaru medji. Dan ifisser li l-SMEs ikunu jistgħu jużaw dokument wieħed armonizzat biex ikabru l-kapital tagħhom. Li huwa pass kbir il qoddim meta tqablu mal-sistema preċedenti bbażat fuq dokument sempliċi li l-SMEs ikunu jistgħu jaħdmu biex ikabru il-fondi fl-Unjoni Ewropea kollha kemm. U din leġiżlazzjoni se tippermetti wkoll għal crowdfunding u metodi oħra ta' finanzjament biex is-saħħa il-fondi. Il-prospektus huwa il-mod ġust biex nimxu l-qoddim, iżda huwa vitali illi ehm, eh, ikun hemm aċċess ta' suq f'pajjiżi terzi. Biex semju jkun suċċess l-istati membri ikunu jistaw ikunu jistaw jinataw il-possibilità li jinvestu barra. Dan jista' jkun detrimentali għal kapital għal semmiż eh, kif eh, ir-Renju Unit u wassal għal 60% tal-kummerċ kapitali u dinja konsekwenza serja eh, u s-CMU huwa meddet biex eh, fejn jidħlu l-impjiegi tal-27 stat membru. Allura prospektus li jiġi li jiġi iffirmat minn pajjiżi terzi jkun jista' jintuża fl-Unjoni Ewropea aktar il qoddim Grazzi. Thank you, Madam Jill. Grazzi ħafna, Signora Jill, u issa fissem il-Gwen Jill, il sur Miguel Viejas. Dan regolament għal prospektus u marbut mal fonta Monetarju dil-proposta hija l-viżjoni tal-intrapriżi żaru medji li huma eh, finanzjati mill-suq finanzjarju illi jipromuovi dejn pubbliku b'mod internazzjonali. Dan ma jaqbilx mal-femmiet tana sfortunatament, ma tistax tistenna l-intrapriżi żaru medji biex ikunu jistaw joqogħdu fuq tali possibilità. implementazzjoni adegwata. Dina l-lina għadda priorità tal-Unjoni Ewropea, kumpanija għandhom bżon su uniku tal-kapital għandhom bżon ta' investiment u biex ikompli uħol u impiegi u tkabbir. Bekk nistaw nsaxħu kol l-seta ta' xiri l-kampaniji u natu iktar fiduċa l-kumpaniji u l-ekonomija. And now on behalf uh, Greens. Grazzi u sanaddu għassur urtasun għal ħodor. Grazzi ħafna għal darbohra nirringrazzja l-rapporter Sur Xezek għal mod kif ħdimna fl-imkien għadha l-grupp tal-ħodor mhux se jivvota favur din ir-riforma tad direttiva se nastjenu eh, essenzjalment għaliex naħsbu li qegħdin noħolqu reġim għal ruċ ta' prospett semplifikat aħna fil-fat din ninnaqsu il-protezzjoni tal-konsumaturi meta eh, jinvestu, aħna nishtuq nirringrazzjaw il-rapporter u najdu koll li aħna maħniex se nivvotaw kontra illi fl-artiklu 7 u l-artiklu 16 id-daħlet obbligu eh, għal daw l-emituri kollha biex jgħidu eżattament flima kondizjonijiet dawn il-prodotti finanzjarji jistaw ikunu bail-in fl-applikazzjoni ta' direttiva fuq riżoluzzjoni bankarja naħseb li din hija xi ħaġa importanti anke fid-dal ta' dak li ġara wara ah, fil-mod frodi għalliex kienem min illi xtrom dawk il-prodotti u wara tile-flus u kolla. aħna minħabba da mhux se nivotaw kontra da ma se nastienu. Grazzi, ħafna ussa naddu għassur ħajes, għall-onorevoli ħajes. Grazzi, Sir President, il-ftejn fuq il-regolament, fil-prospettus tal-regolament huwa tajib ħafna l-fond tas suq monetarju nixtieq nifraħ l rapporter u x-shadow rapporter skolla tal-xogħol illi għamlu fuq dan il-fajl u għad-diskussjonijiet mal-Konsil mal-Kummissjoni ovvjament għal dawn l-aħħar xhur. Li jkun aktar faċli u inqas oli għall intrapriżi żaru medji biex ikun jistgħu jaħdmu u e, joħorġu fil-pubbliku u jassigura l-kumpaniji Ewropej ikun jistgħu jikbru aktar b'mod sostenibbli. Għandna problema kbira fuq il finanzi bankari li nafu li 75% eh, tal-finanzi f'dan is-suq jiġi mill dan is-settur u n-nuqqas taftajim wassal għal eh, kapital li qed jonqos u l-prospektus, ir-reġim tal-prospektus se jkabbar kumpaniji żgħar li għadhom qed jibnew li għadhom tilajn u dan kollox fuq qafas komuni wieħed. Iżda Hemm direttiva preċedenti li ovvjament eh, f'baqat zammet il-qofol tagħha hemmhekk fuq il-funzjonament tal-suq ewlieni. Eh, dan huma importanti biex dan jeżisti. Hemm ċerta inċertezza legali u kollu ċerta rekwiżiti illi jistgħu jżidu eh, nefqa u ixeklu l-effiċjenza. kena il-leġizlazzjoni li ġiet implementata f'bosta stati membri b'mod individwali u bekk waslet biex ikonna 28 eh, dokument differenti, allura din kienet importanti ħafna. Kien hemm bosta reġims li nħolqu eh, tul is-snin. Dan huwa eżempju tajjeb ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' tieħu l-azzjoni fejn huwa meħtieġ u taħdem fuq il-fondi tas-suq monetarju. Grazzi. Grazzi. Sur Hayes issa naddu għal Signora Beres. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, għamnek il-Parlament Ewropew ikkontribwixxa sabiex eh, tittejjeb il-proposta tal-Kommissjoni u b'mod partikolari l-protezzjoni ta' investituri professjonali jena naħseb xtaqt li kiku stajna għamilna iktar u kiku dan il- il-taqsira tal-prospett ikun odda ta' aċċess għal eh, investituri mhux professjonali u ngħidu jekkux eh, dawn lil dak li hemm fil-fatt fir-regolament dwar il-PREPS. Din hija xi ħaġa li stajna minnija jiena kontenta li se jkollna dan il-prospett Ewropew għad kabbir għaliex hekk se jwassa il-kondizzjonijiet ta' aċċess għas-swieq tal-kapital għal kumpaniji żgħar u medji li qegħdin ibatu wisq mill- Eh, politika restrittiva ta' finanzjament mill-banek. Aħna sentejbu kondizjoni ta' kollaborazzjoni u ta' xogħol bejn l-autoritajiet ta' supervizjoni ta' kontroll ta' pajjiżi ta' oriġini u l-pajjiżi ta' distribuzzjoni tal-prospett. Eh, merci beaucoup, Madame Depute Beres. Eh, Grazie għafna, Signora Beres. Issa naddu assur Stolojan. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena se nivvota favur dan l-abbozz ta' regolament e kif kan nivvota favur kull miżura simili tagħha li l kontribut għal suq kapitali u l-lajnuna ta' bonds, ta' sigurtajiet, ta' zida fis sigurtà tal-bonds u l-prospetti għall-investituri irridu jilqaw tlet rekwiziti, irridu jiprovdu informazzjoni neċessarja li għandhom bżon l-investituri, it-tieni mandux ikun ta' pis għal dawk illi joħorġu il-prospektus u t-tielet trid tkun applikabbli fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi Dan eh, l-abbozz ta' regolament jirrispondi preċiżament għal dawn it-tlet rekwiżiti li semmejt. Permezz ta' soluzzjonijiet ta' kompromess. Joħroġ l-informazzjoni neċessarja iżda fl-istess ħin toħloq bosta simplifikazzjonijiet mid-direttiva attwali kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-intrapriżi żaru medji u kif ukoll dak li għandhom xasmu il-kumpaniji li joħorġu securities addizzjonali fis-suq. Onestament, napprezza l-impenn tal-autoritajiet Ewropej għal kontroll ta' swi kapitali la li huma ifittxu biex jassiguraw il-pubblikazzjoni online tal-prospektus Kolla finanzjari sabiex kull min irid jaqrom ikun jista' jaqrom u jkunu aċċessibbli. Grazzi. mask, eh, dom deputat Stolojan. Grazzi ħafna lid deputat Stolojan. Issa naddu għassur tang għal minuta u nos. Kjoġbok. Grazzi, ħafna jina l aħħar wieħed f'dan ix-xift ta' bil-lejla, allura ħan nitkellem fil-qosor iżda se nitkellem xorta waħda. Għaliex l-regoli Ewropej donnu kollha jħarsu li l-trapriżi zaru medju iżda ma jippermetux kumpaniji biex jagħmlu l-kummerċ eh, jew ikabru l-kapital dan huwa nuqqas tal-liġijiet li jagħmlhom aktar diffiċli għalhom. Allura jina nilqa dal-leġiżlazzjoni tal-prospett eh, li għandna qudiemna għal kumpaniji l-prospektus huwa l-bib għal suq kapitali kunu jistaw waslu għal punt fejn l-investituri potenzjali kunu jistaw eh, investu fihom. Allura dan huwa pass lejn Unjoni Monetarja Kapitali iżda hemm bżonn ta' sigurtà li tista' teħel fit trialogu sakemm il-Kunsill mhix lest li diskuti kwistjonijiet li tqajmu mill-Parlament Ewropew. Iżda nilqa' għal dan nistenna bil-ħerqa għal dan il-mument. Iżda ir-reviżjoni mid-term għandha bżonn aktar passi biex timxi lejn Unjoni Monetarja waħda konġunta Ewropea. Grazzi. Dankjevel. Grazzi ħafna zda sur tang mentix l-aħħar kellim illa lix għanna l-proċedura KHDI u għanna s-sur notis Marjas li huwa l-aħħar kellim għallum. Grazzi ħafna, President. Mela, għata pjaċira li li jena l-axħar kellim. Bħal kollegi oħra jena naqbel li xinniġu għall-Unjoni ta' Swe Kapitali fil-fatt aħna ridna sorsi ġodda għal finanzjamenti speċjalment għall impriżi tar mezzi u li kun hemm trasparenza u iżjed informazzjoni għal utent il-klient finali mill-aħ tal-prospektus f'dan huwa qasam importanti speċjalment għal li publikar ta' nes minn 5 miljon għandi mistoqsija l kummissarju Dombrovskis. Premessa dissa titkellem dwar il-ħruġ mill l-autorità nazzjonali korpi internazzjonali jirrappreżentaw iżjed minn pajjiż wieħed. ISF, ISIF, ISM, dawn ma jridux jirrispett, m'għandhomx għalfejn jirrispettaw id-drittijiet normali. l-Bank ċentrali, il-Bank ċentrali Ewropew jott għal-jom u kol, il-għala ma jemx din trasparenza. Mandux u hemm jem trasparenza hemmhekk u għall-emissjonijiet minn dawn l-entitajiet, ingrazzi, ħafna l-Sur Marjas. Issa, fissa il kummissjoni Ewropea, il-Kommissarju Dombrovskis. Uh, so, uh, honorable Mr. Chair, uh, members. Um, Grazzi membri onorevoli, nixenata f'din l-opportunità biex nirringrazzja l-Parlament Ewropew, mod partikolari rapporter Sur Jeżek kien il-predeċessur anke l predeċessur tiegħu u kollegi oħra fil-fatt li ħadmu għal trialogi u biex jintlaħaqa il-riżultat pożittiv dawn in-negozjati issa għandna ħerqanin biex naħdmu fuq eh, il-skedi għal prospektus il ħajkompli l-ħam il-riforma tal-prospektus tagħna. Aħna nafu kemm hija urġenti l-ħidla fuq l lista ta' skedi immedjati biex inkun nistgħu napplikaw dan ix-xogħol sa mill-2019 dwar il-mistoqsija ta' Sur Marjas il-Banek ċentrali l-istituzzjonijiet l-oħra dejjem huma eżentati minn dawn it-tip ta' każijiet. Grazzi ħafna. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Issa għanna rapporter Pet Jeżek. Tlex minuti. President, I, I wasn't. President, ma konċ naf li binja tal-Unjoni tas-suq kapital kienet ħadżonna naħdbu da' stand fit-tul. Ħani prova nżomm l-interventi għaj konċis kemm nista' kien ta' pjaċir li kellna appoġġa stand wiesa l-Unjoni ta' suq Kapitali u din ra bħala suċċess komuni mhux biss mill-lat ta' sustanza. Iżda anki għaliex illum il-ġurnata fi żminijiet da stan diffiċli hemm min jibda jmajna u nafu kif gruppi fil-Parlament Ewropew fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jistgħu jaħdmu flimkien b'mod tajjeb ħafna jwasslu għal riżultati. Grazzi ħafna il-lejl tajjeb il kulħadd. Dziękuję bardzo, panie. Grazzi ħafna Sur rapporter nala is-seduta u d-dibattitu għanzi hawnhekk f'dan il-punt u l-votazzjoni s-sessir għada. Għada il-5 ta' april fid-disa sessir seduta li jmiss għanna l-agenda li hija disponibli fuq il-sit tal-Parlament Ewropew bekk naġġorna il-lum nirin